Regola 3 paragrafu 4 tal-regoli il-Komitat tal-Affarijiet Legali fil-laqa tagħhom tal-11 ta' Lulju 2011 iverifikaw il-kredenzjali u approvaw il-validazzjoni tal-mandat ta' Tarja Kronberg MEP u Dimitrios Drutzas MEP mill-22 ta' Lulju 2011. Frank Prus MP ukoll mit-23 ta' Ġunju 2011. It-tlet kollegi għalek għandhom il-proċeduri kolla eh, l-esti u nishtiq nifirħilom u nirringrazzjom issa nishtiq nistedinkom sabiex tilqaw il-konferma ta' dawk it-tlet mandati tal-MPs mi qed ħat li qiegħed joġġezzjona u għalhekk dawk it-tlet membri issa huma membri sħaħ tal-Parlament Ewropew. Irċivejt mill-ALD il-ħodor il-GNGL numru ta' irċivejt lista ta' ħatri differenzja komitati u delegazzjoni parlamentari din il-lista ħatiġi miżjuda mal-minuti